Namlu Nittama li ġibtu il-karta tal-vot ma'kom. Speċjalment għal dawk il-voti li jkunu qrib ħajkonna votazzjoni elettronika u għalhekk għandkom bżonn il-karta tal-vot. Mela, naddu għal punt numru 7 fuq l-agenda Punt numru 8, l-emissjonijiet industrijali. Il-rapporter hija huwa l-Onorevoli Kramer. Għanna l-pakket ta' kompromess bħala proposta. U juri x'inhuma l-partijiet differenti ta' testi leġislattivi. Min huwa favur dan il-kompromess, din il-proposta ta' kompromess? Dawk favur jollu idejhom jekk Grazzi. Min huwa kontra? Grazzi. Astenzjonijiet. Mela adottata maġġoranza kbira. Dak għandu jħeffilna l-affarijiet. Il-punt numru 9. Min huwa favur? kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 83, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit 84, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 10. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet ma Għanamlu Ħanamlu verifika tat-tieni parti. Nivvotaw fuq it-tieni parti tal-emenda numru 10. Abstimmung. Nivvotaw. Il-votazzjoni maluqa. Kienet ċara, 9 favur, 31 kontra, mela maddiċ. emenda identika 85-86 dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. L-emendi 87 dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Namlu verifika għal numru 87. So, beendet. Votazzjoni maluqa. Kien rip għaddit 23 favur, 21 kontra, mela 87 għaddit. L-istess l-vot l-emendi 88-89 daw favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Design, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 91 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 92, 93 u 94 u 93 huma l-istess, da favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika ta' jepus. Votazzjoni maluqa. 28 favur, 20 kontra għaddit. 92 u 93 għaddew mela. Dan ifisser li l-94 taqa naddu għal 95. Minu huwa favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. namlu verifika l-numru 95. Beendet. Votazzjoni maluqa. Mela maddiċ, palma tistaw taraw 23 favur, 27 kontra. Mela, issa 96 favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. 98 u 99 huma l-istess, favur. 97 l-ewwel jgħid il-President. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. 98 99 favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. 13. Favur. Kontra. astenzjoniet maddiċ. 100. Favur. Kontra. astenzjoniet maddiċ. 101. Favur. Kontra. astenzjoniet maddiċ 14. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal paġna numru 5. Hemm żewġ emendi l-istess 117, 118 u 119. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 120 favur kontra astensjonijiet għaddit. 19 favur kontra astensjonijiet għaddit. 121, 122 u 123 favur kontra astensjonijiet maddiċ iżda ħanamlu verifika verifika minn wieħed minn 121 għal 123. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Konna qrib ħafna fil-fatt ma ddiċ 25 vot favur u 25 vot kontra mela ma taddiċ. 124 inammissibbli. Dan iwassalna għal 20 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 125 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 126 favur kontra astensjonijiet maddiċ 127 favur kontra astensjonijiet maddiċ Dan können fil viel bis wan? Issa nistaw nimxu l-qoddim għan numru 11 paġna 11 isfennet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 Votazzjoni maluqa. 26 favur, 24 kontra, għaddit. 125 favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. 24 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 25 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. Namlu verifika 27 Votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Ja, Votazzjoni maluqa. 32 favur, 22 kontra. Adottata. Naddu għal 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet addit. 166 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 167 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 168 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Mija wieħed u favur kontra astenzjonijiet maddiċ Mija 172 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 175 u 76 flimkien favur kontra astenzjonijiet maddiċ 173 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 174 taqa 177 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. L-istess, 178 sa design, favur, kontra, astensjonijiet, namlu verifika. Absumma eröffnet. Votazione miftuħa. Absumma beendet. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 33 kontra 22 favur. 181 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 182 184 flimkien favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Verifika 182-184. Votazzjoni meftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 31 favur, 26 kontra. Għaddu. Mija ħamsa sa 188 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ namlu verifika Abstimmung beendet Votazzjoni maluqa 27 favur, 29 kontra, maddiċ. Mija wieħed design, favur. Mija wieħed design, kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. Mija tlieta design, favur. Sur Rossi, mhux favur kontra, astensjonijiet, maddiċ. Votajt kontra l-emenda tijak, sur Rossi. 192, favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. 194, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 195, favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ jgħid il-President iżda ħnamlu verifika għal 195. Votazzjoni maluqa ma għaddiċ. 27 favur, 29 kontra. 196 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 197 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 198 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 199 taqa 200 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 201 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 202 favur kontra astenzjonijiet għaddit 30 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għamlu verifika għal numru 30 l-ewwel parti votazzjoni maluqa, 28 favur, 27 kontra, astensjoni wahda, għal ftit, għaddit. Mitej u seba. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tletin it-tini parti. Favur kontra astensjonijiet għaddit 30 tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit Mitejo 13 Zeber favur kontra astensjonijiet għaddit 31 favur kontra astensjonijiet għaddit. Meteo 16, Meteo 17, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. 33 favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. 35 favur. Kontra. astensjonijiet għaddit. 319 gardini favur. Kontra. astensjonijiet maddiċ. 220 favur. kontra astenzjonijiet maddiċ 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit 221 favur kontra astenzjonijiet maddiċ namlu verifika 321 221. Votazzjoni maluqa. 29 favur, 26 kontra, għaddit. 221 għaddit. 222. Favur kontra stenzjonijiet ma maddiċ. 223 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 224 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 225 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika għal 225. Votazzjoni maluqa maddiċ. 25 favur, 33 kontra. 226 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika. 226. Und Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 25 favur, 32 kontra. Maddiċ. Dafür? 227, favur. Kontra? Astenzjonijiet? Namlu verifika. 227, votazzjoni miftuħa. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa, 31 favur, 26 kontra. Adil. Bei 232, äh, wer ist dafür? 230. Favur. Għal 230. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 233 favur kontra astensjonijiet għaddit Mitej 45 il-paġna jmiss favur kontra astensjoniet. Mitej, astensjonijiet 245 kontra maddiċ 246 identiċi dawk favur kontra astenzjoni ta' d-diċ. Paġna 18, 18, 264 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' d-diċ. 265 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 266 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kamar, hemm żball fil-listi tal-votazzjoni ta' kom komandazzjonijiet tagħna tiegħi tal-rapporter tiegħi għand fuq seba' għandhom ikunu plus mhux minus. il vi favur emenda li jmiss. sittin għalek favur kontra astenzjonijiet ma għaddit. 41 favur kontra astensjonijiet għaddit taqa fuq il-43 favur. Kontra astenzjonijiet għaddi ta' verifika. 43. Und Abstimmung beendet. Għodz malu. Mm, kienet viċina imma għaddit. Għaz eh, 20 konta 28. 271 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 272 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. Identiċi 273, 274, 275 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Verifika. und beendet. Vot malu. U kol, kien qrib imma ma ddiċ. 28 favur, 29 kontra. 276 eh, favur kontra ma ddiċ. Identiċi 44-277 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. 45 u 278 dak favu. kontra <laughs> ma ddiċ għaddit Mitejn disaw sebejn, favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Mitejn disaw sebejn, verifikaw. Vot miftuħ. Abstimmung beendet. Vot malu. 20 zu 27, Frau Gardini, ist immer knapp. Addit. Ma signora Gardini dejjem ikunu irib il-ċifri. 200 u 80 favur kontra stazzjonijiet ma 48 favur kontra astenzjonijiet għaddit 49 favur kontra astenzjonijiet għaddit Disorbajn verifikaw. Għabat malu. Thank you. Diri għadija mistess maġġoranza. Allura sa' 50 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Għawet 50 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 52 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 284 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 285 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 286 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 287 min 88 favur to Kramer is to verifika mela għal 286. Und beendet. Ja, es ändert sich leider. Wat malo? Mawx eh, tibdil fortunatament għaddit minkejja li rapporter jirkomenda motiħor. 287, 288 mill favu kontra astensjonijiet maddiġ. Paġanimis 290 favu kontra astensjonijiet maddiġ. 292 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 293 favur kontra astenzjonijiet. Eh, dispeċini ma maddiċ. 295 favur kontra assenzjonijiet, niverifika. Niverifika u d-nej ħaddisna ħamsa. Und beendet. Vot malu. Maddiċ. Nej disa erba favu. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Tnej disa sitta favur kontra ma diġ. Tnej disa seba, tnej disa tminja identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 299 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 300 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 301 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 302 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 303 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 304 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 307 favur kontra astensjonijiet maddiċ 308 favur kontra astensjonijiet maddiċ 309 favur kontra astensjonijiet maddiċ 310 favur kontra astensjonijiet maddiċ 311 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Let me out nax favur kontra s-sacerijiet Let me out lettax favur kontra s-sacerijiet maddiċ. Let me out betax favur kontra s-sacerijiet Let me out mistax favur kontra s-sacerijiet maddiċ.

319 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 320 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 322 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 323 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 324 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 325 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 326 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 327 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 328 favur kontra Astenzjoniet maddiċ. Tatnijat 29 favur għansi 328 verifika. EPP ist einer zu viel. Einer müsste die Karte rausholen bei EVP, Herr Bartolozzo kam. Xaħat irtina il-kart minn eh, Magna għax għallu il-vot. Maddiċ mod ċar. Tlita, tnej, disa favur, kontra assezzjonijiet maddiċ 330. Favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Identiċi li wieħed li ta' tnej favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 3-3-3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 3-3-4 favur kontra uh, astenzjonijiet maddiċ 3-3-5 favur kontra astenzjonijiet Niverifika. 3-3-5. Abstimmung beendet. Er war knapp. Angenommen. Vot malu għadja bħabxara. E, 338 favu kontra astenzjonijiet għaddit. Favu kontra astenzjonijiet għaddit. Maddiċ. 340 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Eh, favur kontra u eh, maddiċ. 342 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 343 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 344 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 345 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 346 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 347 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 300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 u għacċar 44 kontra u għal-issa li mist 349 favur kontra astensjonijiet. Nikontrollaw, nikontrollaw għal-349. <clears throat> beendet. Knapp abgelehnt. Na, eh, verifika Maddiġ b'xiber imnieħi. 350-351 favur kontra astensjonijiet għaddit 352-53 l-istess favur kontra astensjonijiet Naħseb illi għadda u kolb xibel minniħer ma nifverifika. Verifika fuq 350 u 353 ma Maddiċ 29, 27 Maddiċ Naddu għal-premessa 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 45 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Istess, 56 u 55 favur kontra astenzjonijiet maddiċ.

Mela 32 favu, 27 kontra. Mela li mis, issa jaqa 50, jaqa issa naddu għal 60 dawk favu, Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Is-60 verifikaw.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 Astenzjonijiet ma ddiċ wieħed favur kontra astenzjonijiet nifverifikaw. Numru wieħed. Verifika, verifika maluqa. 31 favur, 27 kontra, ddit. Mela issa punti li jmiss tal-64 huma l-istess favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 65 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 67 favur kontra Eh, astenzjonijiet maddiċ 68 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 69 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ 69 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 61 favur kontra 71 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 72 favur 71 verifikaw. Abstimmung beendet. Votazzjoni għamaluqa. Ma tiċ. 26 favur, 30 kontra. 72 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 73 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 74 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 3 u 75 l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. Ser niċċekjaw numru 4. Emenda numru 4. Malu. Votazzjoni maluqa. 35 favur. 23 kontra. 78 favur kontra. Addit. Numru 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit. U issa wasalna fit tmiem. Il-votazzjoni finali fuq il-rezoluzzjoni, la bosta rezoluzzjoni. Fadal votazzjoni waħda biss, votazzjoni hija miftuħa. Grazie vota. Votazzjoni hija magħluqa. din il riżoluzzjoni leġislattiva ġiet adottata 40 favur 13 kontra nifirħu l-rapporter. Mr. Kramer għal xogħol tiegħu. Nirringrazzjaw ukoll shadow rapporters u l-segretarjat. tal-li preparaw dawn ix-xogħol kollu fil-ħin għall votazzjoni Ningrazzjakom, din hija leġiżlazzjoni ferm importanti li għadna kemm adottajna. So. <laughs> ähm, wir sind mitten in der Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ist Signori, għadna f'nofs il-votazzjoni tagħna da stant irridu nkomplu għaddejjin. Punt diża fuq l-aġenda tagħna Tiħi xaġa importanti u kol, għanna bosta regolamentazzjoni tal-Parlament u tal-Konsil fir rigward l-obligi tal-operaturi li edu l-injam u prodotti tal-injam fuq is-suq. Ir-rapporter hija Sinjura Caroline Lucas. Qed tiġi l llum mis-Sinjura Ħassi. Naddu għal votazzjoni għaw għat ta' amendi konsolidati dawk in-nies li ma jixtiequx jisimgħu jistgħu joħorġu barra. U bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu xogħolna ħafna ħjar. President jgħid li hemm ħafna post fejn nies jistgħu jitkellmu fil-kuruturi fil-kafetterija. Għanna tmien emendi konsolidati, emenda numru wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 2 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 3 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 6 numru 6, mx problemi, jekk mx problemi fuq l emenda orali, numlu dan iktar tard jgħid il-President. Kull ma għandi hawnhekk hija emenda orali għal 117 missur Teodoris Kulakakis, emenda 117. Bat em, emenda oħra li tgħid operaturi li edu l-injam u l-prodotti tal-injam fuq is-suq don valur U allura dan jaffetta konsiderazzjoni numru 6, mem ebda mendi, għaw xie oġezzjonijiet. Sinra ħassi fissam il-rapporter li ma tistax tkun maħna l-lum, jiena ser nopponi element orali. Il-rapporter se tappoġġa din l-emenda orali kieku dan il pakketta ta' kompromess falla u kieku l-emenda oriġinali 29 ma kienieċ ser tiġi adottata. U minħabba l-Extended Traceability f'emenda 117 kieku din kienet tiġi adottata, però din falliet. Tajjeb jgħid il-President, allura rapporter uh, tappoġġja ma taqbil, skużawni, u allura din l-emenda taqa. Naddu għal emenda konsulilla data numru 6, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Numru 7, dawk favur, kontra, għaddiet. 8, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa ser naddu għall-artikli. Amenda 19 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Satax se b b'mod elettroniku. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. 32 favur 24 kontra għaddiet. 101 taqa l-emenda ta' Sinjura Vice Geber u allura naddu għal 21-23 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 103 dawk favur kontra Astenzjonijiet ma tieċ 24 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. ċidu li ċekjaw. Għamen 24 il-votazzjoni għam miftuħa. il Votazzjoni għam miftuħa fu eh, punt 24. Għamen 24. Votazzjoni għamaluqa. 31 favur, 24 kontra għaddit. Kelli raġun, jgħid il-President. 105 favur, kontra astenzjonijiet ma dit. 106 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 107 dak favur kontra astazzjonijiet għaddiet. Mija bdissa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. uħdax. favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 113 dak favur. Kontra. Attenzjonijiet ma u għaxrin mir-rapporter. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 116 dak favur? kontra astenzjonijiet għaddit. Paġna li mis, 118 daw favur kontra astenzjonijiet maddit. 30 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. 119 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 120 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma għaddietx. 32 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Naħseb għaddiet iżdaħjar niċċekkjaw u allura nagħmlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Dan huwa riżultat ċar ħafna 34 favur. 33 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 34 dawk favur kontra astanzjaniet għaddiet. Mija 24 favur kontra astanzjaniet għaddiet. 35 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Tajab ser nerġaw nivverifikaw 35 verifika elektronika. Sur Schneinhardt, għaw ħafna personi li għaw persona zejda li għed t-vota. Tajjeb, issa l-votazzjoni għamaluqa. Tlieta favur, 32 kontra maddiċ. 125 Le, din ġiet tirtirat għajt il-President. Nija 26. E ġiet irtirata? Mija 28, 127 e e identiċi favur kontra għadjiet. għaddiet. 130 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 131 favur kontra astenzjonijiet maddiet 129 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Mia tnejn u tletin daw favur kontra Sanzjonijiet ma ddiċ. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 133 dak favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 134 dak favur kontra kontra astenzjonijiet għaddiet. Erbajn, dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet 135 dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet 40 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 42 amenda orali. Sinja Ħassi, si President għal-darbohra jena rrit nopponi l-emenda orali, għaliex din l-emenda orali di tibdel totalment l-emenda oriġinali u u kol telimina l-punt u lini tal-emenda oriġinali biex tippermetti li l-Kummissjoni biex tkun ta' supplement f'dawn l-atti delegati u għal daqstant aħna nopponu għal dan. Ma hemmx emenda orali allura nivvutaw fuq test oriġinali 42. Dawk li huma favur ta' 42 kif kienet oriġinarjament, dawk kontra, sanzjonijiet għaddiet. 43 favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 44, 45, dawk favur, kontra, stenzjonijiet għaddit. 46 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Mija 145 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 147 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 49 u kol 141 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 50 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 142 143 identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 144 daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed u ħamsin favur kontra astenzjonijiet għaddit. 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 148 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 54 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 149 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 150 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit Hamsin. favur kontra astenzjonijiet għaddit Hamsin, <clears throat> votazzjoni maqsuma L-ewwel parti minn huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 152 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 58 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddit. 153 favur kontra astensjonijiet għaddit. 59 favur kontra astensjonijiet għaddit. 60 favur kontra astensjoniet għaddit. 61 favur kontra astensjoniet għaddit. 62 favur kontra astensjonijiet għaddit. 63 favur kontra astensjoniet għaddit. 64 favur kontra astensjonijiet maddiċ għannamlu verifika l-64. Votazzjoni maluqa, 24 favur, 30 kontra, ma diċ. Issa. Votazzjoni nimis, favur, kontra, stenzjonijiet. Għaddit. Issa naddu għal 65, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 66, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 67, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 156, Le, l-ewwel għal 67 ħa l verifika. Niftħu l-votazzjoni. Abstimmung dan beendet. Votazzjoni magħluqa. 29 favur, 27 kontra għaddit. Issa naddu għal 156 favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 68 favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija Hamsin. favur kontra astensjonijiet maddiċ. Disaw Sittin. favur kontra astenzjonijiet għaddit. 159 u 160 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 161-162 <clears throat> favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 163-164 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 165-166 favur kontra astenzjonijiet għaddit 167 u 168 favur kontra astenzjonijiet għaddit 169 170 favur kontra astenzjonijiet għaddit 70 u 171 favur kontra astenzjonijiet għaddit 172 173 favur kontra, astenzjonijiet għaddit. 71 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal premessi 62 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 73-74 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 76 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 77 Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Il-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 78. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 80. Favur. Kontra astenzjonijiet ma diċ. Nej, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 79, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 81, favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ. 82, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet 83 u 84 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 4 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Hamsa, Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 85 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Seba favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. utmenin. favur kontra astensjonijiet għaddit 88 favur kontra astensjonijiet għaddit Sitta, favur kontra astensjonijiet għaddit Tlita u design, issa, fiħ il-paġna. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, u design. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. 12. Favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 13 favur kontra Astenzjoniet. għaddit 95 favur kontra Astenzjoniet. maddiċ 14 favur kontra astensjonijiet għaddit, 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 96 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 97 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 98 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 17, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 99 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 100 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa għanna l-aħħar votazzjoni fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Und die Abstimmung ist beendet. Votazzjoni maluqa. 49 favur, 6 kontra, żewġ astenzjonijiet. Maġġoranza kbira favur. Nifirħu l-rapporter Caroline Lucas. Anke l-shadow rapporter, s segretarjat għax-xogħol siwi li għamlu. Issa, naddu għal twaqif ta' importazzjonijiet għal prodotti tal-injam u l-injam. So, dann äh, machen wir weiter mit der dritten Groß... Nkomplu manam. It-tielet votazzjoni jissa. Fu rakkomandazzjoni ta' tini tinqari Fu il-prodotti ġodda tal-ikel. Il-rapporter ta' uwa hija kartika ta' Mara Liotard. Memx kompromessi konsolidati Iżda hemm ħafna emendi individwali ħan votaw għalihom. Favur. Għal-emenda 38 kontra astensjonijiet għaddiet 39 favur kontra astensjonijiet għaddiet 40 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti erba partijiet Sa' sitra L-ewwel part. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed u erbajn, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 134 l-ewwel parti. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Iżda nagħmlu verifika xorta waħda, t-tieni parti. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. 29 favur, 26 kontra, lebda stenzjoni għaddit. 43 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 44 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 45 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 47 favur kontra Astenzjoniet, għaddit 48 favur kontra Astenzjoniet, għaddit 49 favur kontra Astenzjoniet, għaddit 50 favur kontra astenzjonijiet għaddit 51 favur kontra astenzjonijiet għaddit 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra astenzjonijiet għaddit 135 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 55 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 56 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 57 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 136 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 137 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 60 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 61 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 62. Le, ħanamlu verifika l-numru 61, favur. Il-votazzjoni miftuħa. Und beendet. Votazzjoni maluqa, 15 favur, 40 kontra. Lebda stazzjonijiet. Mela maddiċ. ħafna, jgħid il-President. Mela 62 issa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għandit. 63 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għandit. 64 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għandit. 65 favur. Kontra. Astaġjanijiet maddiċ. 66 favur. Kontra. Astenzjonijiet Addit. 67 favur. Kontra. Addit. għaddit. 138 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 139 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 70 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 140 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 71 favur Konta. astenzjonijiet għaddit. 72 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 73 pażna li jmiss favur kontra astenzjonijiet għaddit. 74. 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit 142 favur kontra astenzjonijiet għaddit 77 emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddit 78 favur kontra astensjonijiet għaddit 79 favur kontra astensjonijiet għaddit 80 favur kontra astensjonijiet għaddit 81 favur kontra Astenzjoni ta' d-diet 82 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mija 43 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 144 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 87 favur kontra astenzjonijiet għaddit 87 favur kontra Astenzjonijiet jiteri madda imma ħan eh, nirġu verifikaw. Votazzjoni maluqa, naħseb. Twini Tmini Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 145 favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 89 favur? Kontra? astenzjonijiet għaddit. Design favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed design favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dejn design favur kontra astenzjonijiet għaddit. Test 93 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Erbaw design Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet sinni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 95 favur kontra astenzjonijiet għaddit 96 favur kontra astenzjonijiet għaddit 146 favur kontra astensjoni ta' dit 97 favur kontra astensjoni ta' dit 98 favur kontra astensjoni ta' dit 99 favur kontra astensjoni ta' dit 100 favur kontra Verifikaw. Mija. ma diċ biftit. Mija wieħed favur kontra Assenzjoniet għaddit 102 favur kontra astenzjonijiet għaddit 103 favur kontra astenzjonijiet għaddit 104 favur kontra astenzjonijiet ma għaddit 105 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 106 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 107 Zawġ partijiet l-ewwel partij favorevoli kontra astenzjonijiet maddiċ dawl sidnin tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 108 favur kontra astenzjonijiet għaddit. disa favur kontra astenzjonijiet għaddit. 110 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 111 favur kontra Għan verifikaw. und Abstimmung beendet. 31 zu 23 angenommen. Wieħed u 30 u 23, 21, sorry, skużawni, u 23. Favur kontra astenzjoni għaddit. 147 er, favur kontra astenzjonijiet għaddiet 113 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 114 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 115 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Antiklu 19 menda bil-form favur kontra astenzjonijiet għaddit 148 favur kontra astenzjonijiet għaddit 149 favur kontra astenzjonijiet għaddit 150 favur kontra astenzjonijiet għaddit U 16 favur, kontra astenzjonijiet għaddit 117 favur, kontra astenzjonijiet għaddit 118 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ 119 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ 120 favur, kontra astenzjonijiet għaddit 121 favur kontra astenzjonijiet għaddit 122 favur kontra astenzjonijiet għaddit 123 favur kontra astenzjonijiet għaddit 124 favur kontra astenzjonijiet għaddit 125 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nej favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit erba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Hamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Sitta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Seba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Minja favur kontra astenzjonijiet għaddit disa favur kontra ta' dit. Għaxra, zoċ partijiet l-ewel parti favur kontra ta' dit in parti favur kontra E kontrollaw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 kontra astenzjonijiet għaddit 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit lettax favur kontra astenzjonijiet għaddit 14 favur kontra astenzjonijiet għaddit mistax favur kontra astenzjonijiet għaddit 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit 17 eh, eh, favur kontra sanzjonijiet għaddit. 18 favur kontra sanzjonijiet għaddit. 19 favur 18 verifika. Abstimmung beendet war ganz deutlich. Vot malo huwa irrifjutat m'għaddix biċ-ċar. 18 m'għaddix 19 fafu kontra astensjonijiet għaddi 20 favur kontra astensjonijiet m'għaddix 20 favur kontra astenzjoni ta' d-diet 22 fu. kontra astenzjoni ta' d-diet 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit 24 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 128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 kontra astenzjonijiet maddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 129 favur kontra astenzjonijiet għaddit 28 favur kontra astensjonijiet għaddit 29 favur kontra astensjonijiet għaddit 130 favu kontra astensjonijiet għaddit 30 favu kontra astensjonijiet għaddit 31 favur kontra astenzjoni ta' dit 32 favur kontra ta' dit 33 favur kontra verifikaw fuq 33 Votazzjoni maluqa. 29 favur, 25 kontra dit. 34 favur. Kontra. Assenzjoni ta' dit. 35 favur. Kontra. Assenzjoni għaddit. 36 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 37 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 131 favu kontra astenzjonijiet maddiċ. 132 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 133 emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet approvat. Dann haben wir wunderbar gearbeitet und kommen zur Schlussabstimmung. Es gibt nur eine. Schul eccellenti. Mela naddu għall-aħħar votazzjoni, votazzjoni waħda, votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist beendet. 49 ja. 49 favur, tlita astenzjonijiet, nej, kontra kongratulazzjoni nafirħu lil rapporter u rapporter u rapporter segretarju għaxxol li sar. Mela, jiva, hidma, ħidimna sfiq dal-ħodu u dawn il-votazzjonijiet il-komissarju Dalli bħalissa jgħad fil-komitat tal-agrikoltura tal u ħajasal f-kwart għallura għanna nofsija pawza ġifiri nerġaw l iltaqaw għonek ma' l-Komissarju tas-Saħħa minna nofsija oħra. Grazie kooperazzjoni nal-ulla. Re.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Sitzung. Grazie. Ejja nistikta bil-laqa tagħna. Għajna ah, poġġejt ix-xemx iż-żejra qudiemi li ħadd biex nawgura l-Konvenzjoni ta' bidla fil-klima ta' seħwar l-ofsenari sa nilqal ġon dalli u il team tiegħu u ovvjament għan iżiskutu is-saħħa fost il-sur Dalli id-darba l-oħra l-aħħar li rajni kien fi smieħ kien l-opportunità li niddiskutu ħafna kwistjonijiet miegħek issa qegħdin fil-proċess ta' diskussjoni tal-programm ta' ħidma permezz ta' ħafna komissarju, inti għadek kif mors il-Komitat tal-Agrikoltura, jina ċerta, ċert li kollegi jemmek eh, lek eh, mistoqsijiet eh, diffiċli mux ħazin, fil-fat probabilment għalek ġejt naqra tard, u għalek nistenew bil-ħer għal-prezentazzjoni tijak fidejk biex ti naftit ċeċini l-intenzjoni tijak għal-mandat tijak. Well, thank you very much, Selene. I have uh... I grazzi jien għandek kif ġejt mill-Komitat tal-Agrikoltura id dispeċini ta' dewmin meta ġejt dan il-Komitat. Eżis, eh, President, eżis membri, jina verament kontent li qiegħed hawnhekk dim dan il-Kumitat tal-ewwel bawara wara smeħti għaj li għandna li għadiet importanti ħafna għalija peress li jiena determinat li konni dialog mill-qrib ma'kom membri tal-Parlament Ewropew. Jiena nemmen bil-sħiħ li intom jittaqdu l kruċjali biex ċaċċertaw li x-xogħol tal-istituzzjonijiet dejjem jibqgħu mirati li benefiċċji ta' ċittadini. Għalek kidna għandu l-intenzjoni nikopera mill-qrib ma'kom biex l-azzjonijiet tagħna jistgħu waslu ħajja ħjar għal persuni għal program ta' ħidma tal-Kommissjoni 2010 nixtieq nitkellem dwar prioritajiet ewlenin u l-isfond li kontri ħanku dawn jiġu mwaslin. l ewropa 2020 fissa qafas ġenerali biex eh, ikonna strateġija għal tkabbir bis-sens u sostenibli. U eh, ħna naqsmu responsabiltajiet tal-immoti li ħajkun hemm kontribut lejn it-twassita din il-viżjoni kemm perzek ħanġu biex inkatru il-saħħa jew permezz tal-politika tal-ikkel tagħna u permezz ta' innovazzjoni responsabbli li jista' jwassal benefiċċji ta' veru l-konsumaturi u l-pazjenti fuq kwestjoni speċifiċi għandi xi ħsibijiet li xi naqsam magħkom. Is-sena li għaddiet l-H1N1, il-pandemiku tal-influenza, tatna opportunità ta' li nittestjaw sew il- sistemi ta' manager bi krizi madwar l-Unjoni Ewropea u issa huwa żmien nirfinaw dawn is-sistemi sabiex inkunu nistgħu nħejju ruħna mod aħjar għal darba li jmiss. Jiena nilqa' bisħieħ il-parċipazzjoni tal-Parlament fi sforzi tagħhom li huma mingħata lejn it-tħejjija u l-azzjoni lejn dawn it-tip ta' avvenimenti ta' pandemiċi. Uh, jiena ukoll li taħtru uh, ċertu persuni li ħdu sem fil-proċess ta' valwazzjoni jekk tixtiequ Jina u ukoll batlek reviżjoni tal-ewwel erba' xhur tal-pandemik u ħanbatukom rapport fuq il-kwistjonijiet ta' tilqim u affarijiet oħra li għandna xaqsbu ma' dan fi xix u ftit xur oħra. Eh, aħna wkoll minna xi eh, xogħol fuq kussjonijiet ta' komunikazzjoni u aħna konna mistidna biex nieħdu sem fi who fuq regolamenti tas saħħa u negozjati fuq il-qsim tal-kampjoni tal-virus. U l-Komissjoni qed tikkopera ma' WHO fil-kuntest tal-reviżjoni tagħhom fil-gwidenza gwida lokali fit-tħejjija ta' dan it-tip ta' pandemic. U dan ukoll ħaj jitpoġġa f'proposta naħa tal-Komissjoni sabiex intejbu l-kapaċità u nħejju ruħna għal dan it-tip ta' eh, Mart li ifaqa' Issa, rigward it-tabak, it-tabak eh, joqtol, it-tabak eh, l-Europa tista tista salva ħajjiet ħafna persuni jekk eh, tipprevjeni dan ta' li seħ u għalhekk jiena ħanoħroġ proposta sabiex kopri dawn il-prodotti ħarġu fis-suq u biex jittejbu it-twissijiet ta' saħħa u jgħabżaw jgħajmu kuxjenza u speċjalment fost iż-żaza Tul il-mandat tiegħi jiena ser nirrivedi direttiva fuq il-testijiet ehm, eh, kliniċi kif ukoll ċertu testijiet fuq prodotti mediċinali biex nindirizzaw in-noqqasijiet li ġew indirizzati. Dawn iż-żewġ inizjattivi ma' importanti għat-ħarsin tas-saħħa tal-pubbliku u l-kompetittività tal-industrija u biex innaqsu piżijiet amministrattivi. Għal darboħra jiena nittama li ħankun istanserraħ fuq l-appoġġ tagħkom fis-snin li ġejjin jiena nixtieq insemmi il-reviżjoni ta' direttivi fuq kwistjonijiet mediċi, speċjalment in vitro diagnostics. Lan huwa li neċertaw illi jkun hemm livelloli ta' sikurtà għal pazjenti tal-użu ta' dawn it-tip ta' apparat fiħdan mm, suq intern saħtu l-innovattività u l-kompetitività ta' settur huwa huma kollha affarijiet aħna rridu nqisu. Issa rigward il-kwistjonijiet sensittivi fih dan il-mandat tagħna l-GMOs u l-cloning. Ija ħanibdew bil-GMOs. U li ħan hawnhekk nifret l-awtorizzazzjoni mill kultivazzjoni. Fuq il-GMOs jiena l-approċ tiegħi fundamentali u għed sempliċi. Jiena minix le favur u laqas kontra, imma jiena nifoka fuq il xienza li hija bbażata fuq daħita t-ġdenijiet. Immetta jkun hemm konklużjonijiet mill-awtoritajiet xjentifiċi illi il-kriterji huma twetti m'hemmx għalfejn u ndewmu l-awtorizzazzjoni ma nistgħux inkunu responsabbli biex nmorru lura fil-qasam tal-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa. Il-proċedura li ftemu l-Parlament u l-Konsil fuq fl-2003 se jkunu l-punt ta' tluq U importanti li aħna ntaffu dibattitu fuq il-GMOs u nizlu għal rivel raġonat. U jina tkellit Cope Life u mil um, taċċara li l-om li huma iridu jgħatu ktar formazzjoni mal pubbliku fuq il-GMOs. Aħna iridu naqblu fuq eliminazzjoni li fuq ċertu għamont ta' żmien fuq ċertu ġeni. Jeans u aħna ħankunu edin eh, nejnu l-umanità sħiħa fil-proċess tagħna. Aħna rrid ikollna proċess ta' evalwazzjoni biex ikonna evalwazzjonijiet raffinati fil-evalwazzjoni li nagħmlu iktar qudiem jiena ħan koll hemm dibattitu mal-GMOs u ħan iltaqa' ma' partit kollha interessati biex nara x'inhu ma tħassib tagħhom rigward il-kultivazzjoni. Kif naf ċerti li ntkom tafu azzjoni fil-programm ta' ħidmu biex il-Kommissjoni tressa inizjattiva konkreta fuq kif nistgħu nippermettu l stati membri li jiddeċidu jekk jew le permettu il-kultivazzjoni tal-tkabbir ta' GMOs fil-proprjetà tagħhom tagħhom fit-territorju tagħhom u din ser tirrifletti dak illi għal sur Barroso fil-linji gwida tiegħu illi publika qabel ma forma il kolleġ Dwar il-cloning tu l smeħ tiegħi fi jannar jien għamilt l-impenni li ħanoħroġ b'rapport sa tmiem ta' din is-sena. Din dawn is-sezzjonijiet huma inklużi fil-programm ta' ħidma ma' daw. Jien intenzjoni tiegħi hija li nistabilixxi approċċ ċar konsistenza lejn il-cloning illi jqis il fisċa sħiħa tal-interessi tal-Unjoni Ewropea. Is-servizzi tal-Kommissjoni palissa qegħdin jikkonsultaw nikkooperaw ma' partijiet kollha interessanti rilevanti sabiex ikonna stampa bilanċata u ċara u jiena bla dubju naf li il-membri onorevi li ħajdu sem f'dan l-eżerċizzju dan il-programm tgħid ma ħajkollu hemm reviżjoni tal-finanzjar tal-kontrolli effiċjenti għall-alf u għall-ikel u dan huwa għaddej permezz ta' valwazzjoni esterna li seħħet fl-2008. L-reviżjoni qed hemmhekk sabiex iddaħħal regoli ċari u star sempliċi u ktar flessibli fuq regolament rigward dawn il-posti ta' ispezzjoni u bħal ukoll ma ħabbarna fil-programm ta' ħidma ħajn nirvedu tal-immarketjar ta' zrira u materjal ta' propagazzjoni ħalli ikonna eh, prodotti u ta' kwalità olja. Rimart ta' is saħat tal-annimali aħna ngħidu dan li ġej li jkun hemm liġi ġdida tas-saħħa tal-annimali li edemek biex t-stabilixi struttura għas s-saħat tal-annimali ġbedol l-Unjoni Ewropea kif ukoll komunikat rigward it-tieni strategija tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħarsin u l-benesseri tal-annimali. Fuq dwar eh, apparti dan ir-rapport tal-regolament tal trasport tal-annimali da dawn ser jgħinu biex nifukaw l-isforzi tagħna fuq priorità ta' din ix-xejra fil-politika tagħna. Jiena ċerta ċert illi taqblu miegħi li program ta' ħidma l-2010 wkoll li minn dan irid ikun innovattiv ferm. Jiena ngħidilkom fejn qiegħed f'kwistjoni ta' innovazzjoni u avvanzament xjentifiku. Jiena pro innovazzjoni u mpenjant biss sabiex biex nimmassimizza il- dik li tista' toffrilna xjenza però mhux sa barra. Jiena ħajkolli politika ta' innovazzjoni responsabbli fejn jekk immexxu l qudiem hija xi ħaġa tajba iżda fl-istess ħin iġidu norbtu magħha kwistjonijiet ta' riskju u ta' sigurtà. L-innovaturi wkoll għandhom responsabilità biex jispjegaw il-benefiċċji tal-prodotti tagħhom lill-konsumaturi. Wieħed ma nistgħux naqdu u nassumu li ħajkun hemm fiduċja fihom. Di jaħdmu għaliha. U ma jistax ikun hemm miżonformazzjoni u min ibeżza Eh, jimonopolizzaw il-medja u jagħtu biss l-opinjoni tagħhom u naraw biss in-naħa tagħhom. Aħna nabżon dibattit ħafna iktar miftuħa u inklusiva rigward ix-xjenza fejn dawk li huma fiħdan industrija tal-ikel li tiżviluppaw prodotti ġodda u proċessi ġodda numru għal kruċjali x'jaqdu biex jindirizzaw il-biża u sospett illi għadu mifrux madwar iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jiena nittama li tistgħu tippoġġawni fuq dawn il-linji gwida hekk kif aħna immexxu il-qudiem bid-dibattiti tani dwar dawn il-punti kruċali soċjali ejja nindirizzaw xi affarijiet illi minkejja mhumiex fil-programm ta' ħidma huma ta' dibattitu jaħraq eh, fuq il-farmaceutiċi jiena nawgura illi il-proċess li sar fuq tufals dan jista u kol jiġi kuppjat fil-dokumenta dak nxoqsam il-pazzjenti u informazzjoni il-pazzjenti. Din informazzjoni il-pazzjenti u ma meħtieġa l-internet hija mimlija informazzjoni dwar prodotti medikali u informazzjoni li pazzjenti konsultaw minkejja eh, eh, jekk nil-leġizlaw jew le fl-Unjoni Ewropea l-arfin jew l-iktar eh, b'saħħi tal li jistgħu noffru li ċittadini tagħna aħna rridu naraw li dawn ċittadini għandhom aċċess għal informazzjoni ta' kwalità għolja u li tista' seraħ fuqha. U il-proposta ta' hija din li kuna ġesolazzjoni ġida biex nagħtu seta' lill pazjenti biex jieħdu deċiżjonijiet li huma tajbin U jina jkoll nafxin u matħassib taħfdom taħfna minna ċertakom imma la darba li l-Parlament Ewropew kun vota fl-ewwel qari aħna jina e, kontent u lest ħafna illi nara dak li għandu kowxi tgħidu intom mill-lat tal-pazjent fuq il-kura tas-saħħa nix informakom illi fuq il laqan informali tal-Ministri xi ġimatilu l-Presidenza Spanjola stidnu li stati per biex ħarsu lejn soluzzjonijiet possibbli biex insolvu dawn il-kwistjonijiet pendenti jiena ottimist tal-prospett dan il ftejn ġejjin milli jintlaħaq dan il-dossier importanti possibilment f'Ġunju. Il-test tal-Konsil mhuwiex neċessarjament dak li forsi xtaqna iżda huwa importanti li noħol u kompozizjoni komuni issa fost il-Konsil issa sabiex il-Parlament ikun jista' jistokta l-diskussjoni tiegħu fit-tieni qari kemm jista' jkun malar. Jiena grat lejkom għall-appoġġ tagħkom proposta tal-Komissjoni jiena nittama li nkun se norbot fuqkom sabiex ikonna riżultat tajjeb għal pazjenti madwar l-Unjoni Ewropea rigward l-implementazzjoni tal-Food Claims Regulation. Aħna qegħdin inqisu l-bażi xjentifika tal-talbit kollha fuq is-suq u aħna ħanarawhom għabbażi eh, individwali u pass pass. Rigward il-profiles ta' nutrizzjoni eh, din jgħidu illi eh, ċertu effetti meta jkunem eh, meta meta naraw ċertu wikel li għandhom ħafna l-xaħam jew ħafna ħawla ħafna zokkor. Aħna mussa nipprobixxu ebda ikel iżda ma nistawx nirriklamaw bħala xi ħaġa benefiċjali ikel illi għandu ċertu ingredienti li jagħmlu ħsara lis saħħa U jista' jkun il parlamenti ikolli vota fuq emenda illi jneħħi din ħtieġa. U jiena nixtieq l-attenzjoni li konċett ta' nutrient profiles huma importanti ferm sabiex il konsumaturi kun jista jagħmel għażla bilanċata informazzew ċer un membri onorevoli jiena tajtkom overview uh, fil-qosor ta' dawn il-kustjonijiet uh, ta' interess f'dan ir-rapport ta' komissjoni u kox xieħsibi jittijaj fuq ah, suġġetti oħrajn program ta' ma jirfettix il fisċa ta' mm, eh, affarijiet li qegħdin għatmu fuqhom jiena instanza ma' TSC roadmap kif ukoll l-attenzjoni tagħna eh, l-intenzjoni tagħna illi nagħmlu proposti għal eh, l-health risk assessments globali iktar qoddim fil-2011. Nistana bil-ħara mistoqsijiet ta' Ja, John Dank eh, Grazzi, John Dalli, għal prezentazzjoni tijak tax xogħol li qed tagħmel u direzzjoni ta' fej sejjer ix-xogħol. E, il eh, saħħa hija xi ħaġa importanti u sensittiva fost il-pubbliku tagħna u insemmejt xi kwistjonijiet ukoll, kwistjonijiet kontroversjali. Kien hemm 20 persuna li xtaqgħu jitkellmu ħafna nies għal daqstant nitlobhom jidumu biss żewġ minuti għaliex inkella ma nkunux nistgħu nlaħqu. Sir ikolli nala il-lista eh, tal-kellima. Isur sur Peter Lise għal żewġ minuti. Grazzi President, grazzi Kummissarju. Nistgħu naħfru lek tal-li kontar tal-li tkun flaqa tal-Parlament Ewropa eh, ma importax, pero għandek skużi oħrajn. Fil-domandi tijak waqt ismieħ inti għat li fil-futur, inti rrit tati appoċ l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, mod partikolari dawk indipendenti. Inti għandek xi opinjonijiet speċifiċi dwar dak inti wkoll semmejt il-cloning. Diġà vvutajna eh, votajna fuq il-Leotard Report li huwa dwar il-novelty foods u x'nies jaħsbu li għandu jkun hemm proibizzjoni inkluża u jiena nħedġek biex taġġel ix-xogħol fil-Kummissjoni dwar dan għaliex inkella mhux se nagħmlu progress dwar dan il-novel food jekk musser ikonna ċaqliq minn naħa tal komissjoni jekk din regolamentazzjoni għan trida tiġi adottata minn kemm jista' jkun, għandna bżonn ta' proposta separata minn naħa tal komissjoni minn kemm jista' jkun. Il-punt li miss, insemmejt it-tabak. Jiena naħseb li huwa minnu li inti qed taħseb dwar kif nistgħu nagħtu protezzjoni aħjar lill-ċittadini, però irridu nagħmlu xi ħaġa, irridu nispjegaw l-affarijiet kif huma ċari. L-istati membri jistgħu jagħmlu proibizzjoni fuq eh, tipjib kif jixtiequ huma. Hemm xi nies ċittadini li jħossu li forsi m'hemm bżonn ta' regolamentazzjoni regolamentazzjoni dwar il-proibizjoni ta' tipjib. Il-Kommissjoni ser iżżomm id-deċiżjoni tagħha biex tipprojbixxi il-prodotti ta' tabak u tagħti uh, appoġġ dirett lil bdiewa minn flok. Grazzi ħafna, grazzi Sordalja, Dalja, ħna tkellimna dwar it-tabak u għad ta' kwistjonijiet Jina kont kontenta b'dak li qed inti dwar tabak, però nixtieq nikkonċentra fuq il-profili Ewropej. Aħna l nistennew erba' snin bħalma tafu għall-Kummissjoni biex toħroġ daw il-profili eh, li jitkellem dwar nutrienti, livelli ta' nutrienti, etc. Kien hemm abbozz ċirkulat li kien jinkludi threshold għalin tal-melħ, tax-xaħam u t-sokkor li organizzazzjonijiet tal-konsumaturi kienu jippermettu li per eżempju donuts ikollhom claims ta' saħħa. Kummissarju Dalli, inti kif tipjana biex tassigura l-ħanijiet u din il-leġislazzjoni jintlaħqu. Grazzi ħafna. Signor Lepage. Grazzi, President. Grazzi, Kummissarju, tal-li ġejt hawnhekk illum Għandi zewġi domandi dwar il-GMOs. Inti semmejt l-impen tas sur Barroza għan nazzjonalizzazzjoni. Iżda x'tip ta' forma se tieħu din u kif din għandha x'taqsam mal-konklużjonijiet ta' Diċembru tal-2008 fil-laqgħa tal-Ministri tal-Ambjent. Fejn kien hemm referenza għal eh, xogħol tal-EFSA. Nixtieq inkun naf jekk inti ux ser tippreżenta din kwistjoni ta' expertise Inti għed li aħna nasegwu pariri tal-esperti bil-kondizjoni li n-nis jistaw jkollhom konfidenza bil-mod kif dawn jaħdmu u sakemm ikun hemm trasparenza bil-mod ta' kif jaħdmu. Allura d-domanda tiegħi hija din, kif inti taħseb li se tkun tista' titratta din il-kwistjoni, inti ser lill-Parlament f'dawn ir-riflessjonijiet, inti se tipproponi tibdiliet fil-għażliet u l-metodi ta' funzjonament tal-EFSA biex tassigura li s-saħħa tal-konsumaturi Ewropej tiġi protetta b'ċertu mod li l-fiduċa li l-konsumaturi Ewropej għandu jkollhom f'deċiżjonijiet li tiedu fuq livell Ewropew eh, jistgħu jiġu ikun jistgħu jiġu eh, garantiti. Grazzi, is-sur Vazzi. Is-Sinjora Vazzi. Grazzi ħafna, għandi żewġ domandi. Inti qed li trid li jkollok balance sheet dwar il-mod ta' kif l-H1N1 ġiet trattata. Aħna għandna id-dritt għal skrutinju f'dan il-Parlament u aħna qed nitolbu għal kumitat temporanju għandna iktar minn 200 firma fuqha u allura nispera li l-approċċ tagħna jimxi tajab ma' tagħkom. Jiena kont sorpriża, jiena bioloġista u fil-fċertu eh, patata hemm ġin resistenti missing ġin li hija resistenti. Tat tuberkulozi. Issa, din il-ġin għada M u n-nies qegħdin jgħidu li qiegħda tintuża fl-industrija u biex titma lill annimali bħal ikel għall annimali però min qed jgħid ukoll li din tista' tintuża għall ikel tal-bniedem. Allura inti għalfej tajt din e, aċċettajta din meta din tmur kontra id-direttiva tal-2001. Tista' wkoll tgħidilna għalfejn din il patata tal-GMO mill-GMO hija daqstant importanti. Grazzi, il-kelim li miss. Signora Leotard, Komissarju, jina kontenta li qed nisma min-naħa tiegħek li l-politika tal-ikel għandha titjieb għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U għanda stant għandi domanda. Inti għed tismani sur dalli? inti diġa qed tinnegozja u ser tibda negozjati ma' Nazzjonijiet Uniti fost ideat leġislattivi u foodstuffs tal-ikel u kol fuq strateġiji ta' kif ser tippreżenta dan lil pubbliku. L-Unjoni Ewropea nnifisha m'għandix pożizzjoni definita fuq is-suġġett u il-Parlament esprima riservi u qal bosta drabi li jrid eh, leġislazzjoni fuq proibizzjoni. U jekk inti tiċħaddan tista' tikkonferma li l-email anonima li rċivejt fuq is-suġġett hija fil-fatt waħda falsa u inti fil-fatt ser tistenna li jkun hemm pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq is-suġġett qabel ma tibda negozjati tiegħek mal istati Uniti. Grazzi ħafna. Komissarju, tista' tirrispondi issa? Um, uh, thank you very much. Uh... Grazzi ħafna fuq organizzazzjonijiet tal-pazjenti u appoġġ fi smieħ jiena qed li ser nikkonsidraw xi possibilitajiet ġodda ta' kif niffinanzjaw l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-konsumaturi biex nassikuraw l-indipendenza tagħhom li għalina hija ferm importanti. Aħna bħalissa qegħdin nistudjaw u neżaminaw dawn il-possibilitajiet u aħna suppost ser nofru xi proposta għalikom biex intom tkunu tistaw tiddiskutu maħna dwar dan is-suġġett. Nispera li dan isir malar kemm jista' jkun. Dwar il-cloning, aħna wedna rapport sa tmiem ta' din is-sena ser nkunu qegħdin nofru rapport sa tmiem ta' din is-sena. Jiena ma nafx eżattament x'email eh, eh, irċevejt, Sinjura Leotard, jiena m'għandix kopja ta' din l-email Dak li nista' ngħid b'ċertezza però hija li ma hemmx negozjati ma' l-Istati Uniti jew inkella ma' xi pajjiż ieħor fdwar is-settur tal-cloning. Dak li aħna qed nagħmlu huwa fil-fatt dialogu mal-stakeholders kollha l-Istati Uniti wkoll ġiet mistiedna għal dialogu magħna dwar dan is-suġġett iżda ebda negozjati ma qegħdin isiru jew ma huma pjanati qabel ma aħna l-Unjoni Ewropea niksbu politika għaliex hija dik il-politika mbagħad li għandu tiġi difiża la darba jibdew negozjati dwar it-tabak F'rigward ta' proibizzjoni Ewropea kontra t-tipjib, Nista' nifhem li f'dan l-istadju ma nistgħux ninsistu fuq leġiżlazzjoni f'dan il-qasam. Iżda aħna ser nibqgħu nagħmlu l-isforzi tagħna biex nipperswadu kemm jista' jkun stati membri biex jaderixxu mal-projbizzjoni tagħna tat-tipi. Sa fejn naf jien u naħseb għandi raġun is-sussidji fuq prodotti tat-tabak tneħħew mis sussidji għal bdiewa sa mill-bidu tas-sena d-dieħla u din qed toħloq il-problema għaliex bħalma tafu il-fondi għal kampanji kontra t-tipjib ilhom ġejjin kienu ġejjin minn din il-fond, da minn dan il-fondi, issa la darba li dawn il-fondi mi jomx disponibli, aħna blajnuna ta'kom irridu nassiguraw li irridu nibqaw nofru dawn il-fondi biex bekk dawn il-kampanji kontra t-tipjib jibqaw għaddejjin. F'rigward ta' nutrient profiles, jiena stajt nisma' il-kritika li aħna għamilna livelli għoljien fuq il-nutrient profiles. F'dan rigward hawnhekk qed nitkellem skont pari xjentifiku m'għandix l-istandards assikurati u għandi assistenza li tagħti pariri fuq din il-kwistjoni. Minnaħa l-oħra kifet fil-kelima fil-diskors tiegħi kien hemm talba għatneħija ta' nutrient profiles minn novel, novel Food Regulation li hija xi ħaġa li Jiena nispera li jkun hemm reviżjoni, ser nitlob għal reviżjoni għaliex inħossu li nutrientra u profiles hija importanti ħafna l-informazzjoni l konsumaturi Bazzikament dak li qed uwa li kwalunkwe prodott li qed jiġi permess li ikkollu marketing tiegħu u li jkun ta' benefiċċju għall konsumaturi mhux ser ikun mux ser ikun f'pożizzjoni li jgħal marketing tiegħu innifsu l-prodott mingħajr ma jsemmi wkoll li jekk it-threshold ta' nutrient profiles hija maqbuża ġifieri. Għaliex hekk aħna ma ninformax il-konsumaturi dwar dan is-suġġett, dwar dan il-fatt, ser inkunu qegħdin nonqsu lill-konsumaturi u jiena naħseb li nkunu qegħdin innaqsu il-possibilità lill konsumaturi Dwar il-GMOs għal darboħra jiena rċivejt ta' domandi dwar GMOs fil-Kumitat tal-Agri. Fil-Kumitat tal-Agri kien hemm talba wkoll għal diskussjoni tal-kwistjoni tal-GMOs tal agri kien hemm talba wkoll għal diskussjoni tal tal gmos tal għal diskussjoni tal kwistjoni tal gmos fuq livell xjentifiku. U fil-fatt, wieħed mill-membri saqsa jekk Angri u MV jistawx jinaqdu fl-imkien għal diskussjoni ta' dan it-tip u jiena nista' ngħid li jiena favur bisħieħ li niddiskutu din il-kwistjoni bil-miftuħ biex bekk inkunu nistgħu nifhmu x'inhu l-kwistjonijiet ta' vera x'inhu ramifikazzjonijiet u U xinu ma l-konsegwenzi ta' dan kollu? L-esperti għalulna li il-GMOs ġviri dawk li ġew approvati sissa huma sikuri. U l-azzjoni tagħna bħala kummissjoni kif ġimpost minna mid-deċiżjoni tal-Konsillu tal-Parlament hija li b'ċertu mod b'xi mod nippruvaw dak li naraw aħna fl-evidenza xjentifika jien ma nistax nieħu deċiżjoni soġġettiva eh, wahdi dwar x'inhu approvat u x'mhux approvat xjentifikament u dan jagħmel sens. Jiena rrid nibbaża deċiżjonijiet fuq l-evidenza xjentifika. Fil-rigward tal-antimicrobial gene, l flora mhijiex għall-użu uman, għall-konsum uman u ser tibqa' prodott industrijali. Il-kwistjoni tal-antimicrobial gene ġiet diskussa speċifikament u analizzata kif ukoll assessjata mhux biss mill-EFSA iżda mill-ECDC u mill-EMEA. Biex dawn jagħmlu l-assessjar tagħhom u l-ġudizzju tagħhom u li din sikura dwar l-H1N1 jiena għet li aħna qed nagħmlu l-assessjar tagħna u studijajna stedinna wkoll li l-kumitat tagħkom biex jipparteċipa fil-reviews uh, tagħna u nilqawkom għal dawn l-assessments għana rridu noqodu attenti dwar il-mod ta' kif aħna nittrattaw din il-kwistjoni. Għaliex? Jien nista' niġbdilkom l-attenzjoni għal punt wieħed biss. L-epidemiji ser jerġgħu jitfaċċaw. U il-mod ta' kif trattajna l-epidemija din id-darba jista' jiġġenera iktar tard problemi li tal-biża fost in-nies. U allura irridu nieħdu azzjoni meta ikonna l-ewwel informazzjoni. Però rrid noqogħdu attenti u nieħdu l-passi meħtieġa u għalija. Dwar il-GMOs kien hemm kuntatti mill-ċer tal-agri dwar il-futur tal-GMOs u analizzajna ċertu possibilitajiet. Sur Kummissarju żon fil-qosor għaliex mhux se jkollna biżejjed iktar tard. Signor Grostet. Grazzi. President, Kummissarju. Wara li smajt dak li kellek xi tajt, rindunajt kemm ser ikollok xogħol diffiċli inti, tista' tagħtina xi informazzjoni jekk jogħġbok dwar id-direttiva tal eh, servizzi tas saħħa transkonfinali. Jiena rapporter għal dan. Il-Presidenza Spanjola qalet li huma lesti li jagħmlu xi ħaġa huma għandhom sa 8 ta' Mejju biex jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom u Hemm xi punti żgħar li qed iżommu lura mill-kwistjoni ta' definizzjoni tal-Istati membri uh, u per eżempju ċertu nis jiexu ġawa Spanja, ċertu Nis Ingliżi jgħixu ġewwa Spanja u x'tip ta' għajnuna uh, tal lilhom. Irridu naraw eżattament x'tip ta' servizzi ta' saħħa ser jingħataw xinu ma l-standards tal-operabilità u kol komissarju jekk inti tista' tikkjarifika dawn il-kwistjonijiet biex bekk aħna nkunu nistgħu niddiskutu dwarhom e, fit-tieni qari. Kieku tistgħu nagħmlu dan jiena nkun grata ħafna. Dwar il-mediċina falsifikata aħna vvutejna il-ġimgħa l-oħra u Na, jien ma konċ kontenta bil-rizultat, aħna ma konniex b'saħħitna biżejjed fid-domandi tagħna, aħna bqajna dejjin bil-possibilità repackaging u nixtieq nkun naf jekk huwiex possibbli li nistipulaw id-dispożizzjonijiet li jiddaħlu u li dawn jippermettulna li nigarantixxu ħafna iktar sigurtà jekk aħna nibqgħu dejjem bir-repackaging. Tista' tagħtina xi garanzija dwar dan? Grazzi, Sur Ċodis. Signora Trudis, Grazzi, nishtiq nsaqsi domanda dwar saħħa pubblika. L-Unjoni Ewropea nidiet eh, programm konġun ta' riċerka ikel u saħħa bilan li ttejjeb ir-riċerka dwar id-dieta u eh, dwar il-mart. Il-Kummissjoni taqbel li sforzi ta' dan it-tip għandhom jiġu u kol mamula biex nistudjaw l-effetti tal-alkohol li qed joħolqu ħafna mwiet fost fid-dinja u jekk Iva, inti les li tkompli tibni fuq il-konklużjonijiet ta' Presidenta Zvediza biex naraw eżattament kif nistgħu nittrattaw kriżi ta' dan it-tip, grazzi. Grazzi, Sur Zamar. Grazzi tal liġej ta' hawnhekk fostna kusur komissarju. Rigward tal-Nutritional Profiles u l-Health Claims, il-Kumitat tal-Ambjent maċċettax maċċettuhomx dawn għat-tieni darba għaliex il-profiles nutrizjonali, nutritional profiles ma kienux validi, ma kienux ibbażati fuq għarfien xjentifiku. Huma però xorta waħda huma ntużati bħala bażi xjentifika għal health claims. Ovvjament il-konsumaturi għandhom id-dritt li taw advertising trust u għabbazi ta' profili nutrizjonali invalidi dan ser ixekkel u jizvija li konsumaturi u koll nutritional profiles miħomx neċessari biex niddeterminaw jekk il-claims mhumiex tajbin eżatt tiegħu le. Idun kunu nafu jekk il-kontenut pereżempju ta' xaħam u ta' zokkor. U aħna ma jridux il-konsumaturi jiġu manipulati u ma jridu jieħdu deċiżjoni informata. Il-kontenut u l-ingredienti għandhom jiġu msemmija u deskrizzjoni ta' informazzjoni nutrizjonali fuq il-pakket hija perikoluża fil-fatt. Dwar l-EFSA hemm backlog hemm dewmien dwar it-tnedija ta' lista ta' advertising claims u għallura issa nieħdu approach pass wara pass, pero dan jista' wasal għal distruzzjonijiet, grazzi. Grazzi President, Kummissarju għandi tliet punti x'nistaqsik. L-ewwel net, nerġa' murlura lura għal H1N1. Eh, Kull darba li semmi dan il-punt qegħdin nitkellmu dwar pandemiji. Hija epidemija li kellha inqas eh, rata ta' mwiet meta mqabbla mal-influenza staġjonali. U għalhekk hija importanti li figura bħalek meta titkellem daw l-affarijiet titkellem bil-fatti għal dak li rajna diġà. U toqgħod attent tiżen kliemek. Tkellimna dwar il-ġestjoni ta' dak li ġara, iżda xorta waħda dan jista' jwassal għal bosta dubi fost iċ-ċittadini fuq il-pandemiji li jistgħu jsaħħu fil-ġejjini. Sfortunatament ħajkun hemm pandemiji fil-ġejjini u għalhekk l-importanti huwa li niżguraw li flimkien mal-Kummissjoni bħalma għalet il-Sinjura Rivazi u bħalma semma l-President tal-Kummissjoni u importanti li kunem xaħat li jista nisarra ħras il-ċittadini tagħna u jgħidilna tassow xġara f'dak il-każ. It-tieni punt, l-informazzjoni għal pazjenti. Kien hemm bidla ta' korrespondenti bejnek u bejn il-President tagħna u mhux nifhem il-pożizzjoni tiegħek bisħieħ. Inti trid tiżgura li nimxu l qudiem fit-tarif lill pazjenti u r-rwol tal-partijiet indipendenti inti qed tisħaq fuq iżda dan ħajxekkel ix-xogħlijiet fl-istess ħin u għalhekk hemm problema legali. Tista' tagħtina ftit iktar dettalji fuq il-pożizzjoni tiegħek fuq dan il-punt? Grazzi. Grazzi, Richard Zeber. sur Tremopoulos. Grazzi, President. Nixtieq nitkellem sur Kommissarju fuq il-GMOs. Hemm grupp internazzjonali tal bdiwa li jrid moratorja fuq l-użu ta' kwalinkwa GMOs ġodda Fl-2008 il-Kummissjoni ħadet pożizzjoni analoga għal dan, apposta. U għalhekk irridu nisimgħu li xjentisti xqet jgħidu fuq dan. L-EFSA, l-Aġenzija Ewropea eh, l-Informazzjoni ta' Sigurtà tal-Ikel, jider li qed timxi mal eh, ħsibijiet tal-industrija issa il-politika l-ġdida tal-Kummissjoni naħseb li trid tinbidel għax jidher li hija ħerqana li toħroġ permessi għal l-użi tal-GMOs minkejja li hemm dubji xjentifiċi li tresqu fuqhom stess. Għalhekk neħtieġu li niżguraw li l-mod kif ix-xjentisti jeżaminaw dal-affarijiet inħarsuh mill-ġdid bil-reqqa għaliex is-sigurtà ta' ċittadini trid tkun il-priorità ewlenija tagħna, mhux li noqogħdu nippromovu il-bioteknoloġija f'Ewropea. L-EFSA trid tħares lej reperkussjonijiet fuq medda twila ta' żmien tal-użu tal-GMOs. Iżda inti tidher li jisek qed tinjora ħafna mill-punti di vista negattivi tagħhom fuq dan is-suġġett. Hemm xi pjanijiet biex tassow tħarsu lejn il-punti di vista li jitressa lefsa jiena naħseb li hemm kwistjoni ta' konflitt ta' interess hawnhekk. Inti interessat li testendi din il-moratorja tal-użu tal-GMOs? Grazzi. Grazzi, kommissarju. Diġa kena mm, evidenza ta' kemm għandek kompetu wiesa fil-profil tiegħek, drajnija fil-pandemija tal-akka wieħed għanna wieħed, iżda nixtieq nitkellem fuq l-informazzjoni tal-pazjenti. Aħna stabilejna li ir-rati ta' tal-qime din jonqsu, speċjalment fost ċertu kategoriji ta' tfal. Dan għaliex parti minn dan it-tort huwa li ħafna mill-pubbliku ġenerali ħoss li l-MMR qed jiġi inqeret għal kollox u memx għalfejn telqim kontrih. Iżda minħabba żida fit-turizmu u l-importazzjonijiet dawn il-mart qed tfaċċa u għalhekk x'qed tagħmel il-Kummissjoni, xieħsibijiet għandha fuq dan ir-rigward. Apparti mill-programmi ta' tilqim differenti bejn ta' il-membri għall ieħor kif nistgħu nissiguraw is-saħħa taċ ċittadini tkun imħarsa. Jekk joġbok, Kommissarju, Grazzi, President. Il-kura tas saħħa transkonfinali, aħna konna t negozjaw u nitkellmu mal presidenza Spanjola li qed ikollhom approċċ pożittiv. Anke jimxu skont il-weda tagħhom li ħarsu li dem l-affarijiet mod pożittiv. Fil-fatt, fl-aħħar laqa informali tal-Ministri tas-Saħħa huma waslonna proposta għal studju u jiena nħoss li fiha l-elementi meħtieġa biex ikun hemm ftejm possibbli li se jintlaħaq nittama sa Ġunju fejn imbagħad din il-kwistjoni tiġi qudiemkom biex intom tanalizzawha fit qari. Jien nista' nkun ottimista fuq dan, iżda jidher li t triqija mwettija biex ikun hemm dan it-tip ta' iżvilupp. Fuq is-saħħa pubblika jiena naqbel li riċerka għandha ssir fuq il-konsegwenzi ta' determinazzjoni ta' fuq ċertu xkil fuq is-saħħa, ħsara fuq is-saħħa bħal pereżempju l-alkohol, dan huma importanti u waqasam fejn aħna għandna jkollna aktar żvilupp. Madankollu kollu rrit nistqar li forse ħantan bosta drabi hemm ħafna xkil ta' rizorsi fil-loqsma tagħna. Aħna ħnipruvaw dawn innaqsuhom iżda xorta waħdu ma ħejpruvaw eh, aħna ħnipruvaw nagħmlu l-almutana biex dawn l-affarijiet li huma importanti, dawn il-movimenti importanti tassew jitwetqu u jimbdow minn tal-inqas. Pal per eżempju, eh, xi reperkussjonijiet għandha fuq is-saħħa, mhux biss fuq ir-riċerka iżda wkoll fuq il-kampanji ta' prevenzjoni. Jiena nemmen li nridu investu aktar fuq il-kampanji ta' prevenzjoni li l komissjoni jista' jkollha kontribut siwi ħafna biex ikun hemm prevenzjoni. Dan huwa qasam li mhux biss jagħmel il-saħħa sostenibbli matul iż-żmien iżda jista' jgħinna biex innaqsu l-inugwaljanzi fis-saħħa fuq il-profili nutrizjonali dawk li ġew stabiliti kienu bbażati fuq evalwazzjoni xjentifika mill-EFSA u l-Kummissjoni għamlet għamlet valutazzjoni tal-impatt u ċertu konsiderazzjonijiet meta għażlet il-profili nutrizzjonali. Rridu niċċaraw punt madana kollu, kif nifmu aħna. Il-profil nutrizzjonali mhux qed ikun involut fit fil-klejm li qed tiġi analizzata. Hija kwistjoni li la darba din il-klejm tenat bħala valida il-produttur ma jkunx jista' jagħmel marketing ta' din il-claim b'mod individwali. Iżda jekk tmur lil in mill-limiti tal-profili nutrizzjonali dan tistqarru wkoll. Dan bażikament dak li qed ngħidu huwa loġiku, huwa ġust u ġust tal-konsumaturi. Fuq l-akka wieħed għandna wieħed din kienet kienet meqjusa bħala pandemija u naħseb li dak li ġara fl-ewwel xhur ta' dan il-proċess kienet azzjoni ta' malajr minn dawk kollha konċernati kien hemm tilqim li wasal brat aktar maġla meta qabel ma' kwalinkwa ħaġa li seħħet qabel u fil-fatt waħda mill-effetti stess tal-rata ta' mowt baxxa tista' nistaw najdu li wasanna li jam minħabba kif xejna, mux għet najt li nxie għallawek, imma kiku damma minniħ, kien ikun hemm kien hemm riperkussjonijiet aktar gravi. Dan huwa dak li neħtieġu biex nibdew nanalizzaw fid-dettall biex bekk niżguraw li tassew naffrontaw dawn il-kwistjonijiet u naffrontawhom b'mod l-aktar eh, oġġettiv. Jiena naqbel li t tilqim ħafna drabi qed jiġi meqjus bħala mhux meħtieġ f'aktar u aktar stati membri u aktar fost ċittadini. L-effetti li qed niffaċċaw bħalissa hija li qed faqqa pereżempju l-ħosba fil- fil-Bulgarija u aħna għalhekk irridu li nkomplu nispronaw din it-tulqima biex bekk irdu darba dejjem din il-marda. Irdu nkomplu nipromovu propju din l-idea Fuq it-tarif l pazjenti dak li qed ngħidu huwa li qegħdin nisimgħu dak li qed jgħid il-Parlament speċjalment bħalissa u għal daqstant nixtiequ li l-Parlament ikompli bid-diskussjonijiet tiegħu. Diġà ħadna nota ta' ċertu elementi ta' dawn id-diskussjonijiet u ċertu emendi li tresqu li għalija jemlu sens ħafna u nemmen għalek li dan nistaw nieħdu kollu flimkien flimkien mal-emendi tal-kumitat tagħkom fuq dan il-pakket. Grazzi ħafna, Katrin Suli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire. Euh, Grazie, President. Commissario. Għandek bosta xogħol x'tagħmel u jkopru bosta osma differenti, iżda jiena sodisfatta ħafna li inti mħasseb dwar il-benessri tal-annimali. Minn mindu daħal trattat tal-Lisbona, din dan l-aspett huwa kopert mill-artiklu 13 li jgħid li l-istati membri u l-komunità titħares il-benessri tal-annimali. Għalhekk x'inhu huwa l-programm tiegħek u ser tagħmel bħala kummissarju tas-saħħa biex tiżgura li l-ambizzjonijiet ta' Trattat tal Lisbona jitwettqu fuq il-testijiet kosmetiċi u riċerka. Din miex riċerka medika vera u propria u nistaw ma nużawx dan it-testijiet fuq l-annimali għal kollox. Hemm ħafna dispożizzjonijiet fir rigward it-testjar tal-annimali u ser tagħmlu intom bħala kummissjoni. Grazzi. Grazzi President, Kummissarju Dalli. Jien nixtieq nistaqsik jekk għandekx moħħok li twassal l-inizjattivi fuq il-problemi marbuta mal-mar tal-moħħ. Dan huwa dibattitu li qed ikompli twessa minn sena l-oħra u għalhekk forsi wasal iż-żmien li nededikaw aktar reqqa din il-problema. Ma rridx ngħid li fuq il-saħħa mentali, fuq il-psikjatrija jista' jkun hemm aktar riżorsi biex ikun hemm riċerka xjentifika u teknoloġika. Mhux qed ngħid li inti mhux se semmih, infatt inti semmejtu ftit żmien ilu. L-affarijiet huma kemm xejn differenti f'ċertu stati membri, f'kull stat membru għal ieħor u għalhekk hemm ħafna tarif iżda mbagħad hemm ħafna domin li ma jinħafirx. Grazzi. Grazie. Pila Juso. Grazzi juża. Grazzi, Kommissarju. Grazzi tal-li prezentajtena program tijak, għawn fl-Unjoni Ewropea għanna livell tajjeb ħafna ta' sigurta tal-ikel. Għanna ħafna pozizjoniet li saħħaħna minnaħa tal-Kummissjoni, iżda aħna nimportaw l-ikel ħafna drabi, u mhux dejjem ikun konformi għall standards tagħna. Ħafna drabi minħabba li WTO ma tagħmilx ma tħallinix nagħmlu projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta' dan li kellu. Ħafna drabi wkoll għaliex ma nagħmlux kontrolli fil-bidu jew fit-tmim tal-katina tal-ikel. Nitkellmu dwar il-ħut eh, fil-bottijiet mill-xlok tal-Azja. Irridu nindirizzaw din il-problema fuq l-annimali klonati. Aħna għedna li il-proposta tal-prodotti ġodda tal-ikel nħuwa fir rigward l-espotti tal-animali klonati għall-użu tal-ikel. Il-Kummissjoni tista' taqbel ma dan ħatoħorġu proposta għal proibizzjoni tal-użu tal-animali klonati? Ovvjament irridu kunu nafu li l-animali ġew klonati l-ewwel Iżda jekk ikonna il-nisel ta' dawn l-annimali klonati li jkunu eh, projbiti wkoll, kif ħanamlu l-kontrolli? Ħatkun impossibbli għalina biex nkunu nafu jekk hux nittrattaw minn nisel tal-annimali klonati jew le, kif nagħmlu kontrolli eh, għal dan? X'suġġerimenti għandek minn naħdar kummissjoni? Kellim li miss. Grazzi, President, Komissarju. Tkellimna dwar il-kura tas saħħa transkonfinali, bosta drabi, jina kont eh, qed infassa l-opinjoni fil-Kumitat IMCO u fl-inizjattiva propja tagħna jina sejjaħt li l-Unjoni Ewropea tlabt li l-Unjoni Ewropea tħares lejn l-isfida ta' tixjih fil-popolazzjoni u partikolarment il-kura tas-saħħa li hija marbuta ma' dan l-qasam. Dan għaliex ħajċaqalqu mill-pajjiż tal-oriżni tagħhom u ħajkun hemm problemi differenti. Ma nafx jekk intom xarqana tagħmlu xi ħaġa dwar dan. Speċjalment il proġett s-sur tiegħek ma tantx taqlija minn ħafna, u għalhekk intom komplu b'dispożizzjonijiet tal-kura tas-saħħa li jistgħu ikatru x-xogħol li jipprovdu koeżjoni soċjali u territorjali, ħanamlu xi ħaġa biex nipprovdu kura tas-saħħa għall nazzjani u għall-popolazzjoni dejjem tixjih. Grazzi President, merħba Kummissarju. Kummissarju, l-autorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Alzheimer kienet l-ewwel waħda mill-1998 u qed tagħmel eh, ħafna kuxjenza għal il ċittadini Din tkun ibbażata fuq id data u li tkun affidabbli. Il-Kummissjoni qalet li fuq il-patata mflora eh, ġiet bbażata fuq avviżi xjentifiċi. Huwa minnu li ħattu l-informazzjoni mill-lefsa iżda huwa minnu wkoll li din il-patata mhix qed tintqis bħala affidabbli. Mhux biss minn tagħna. iżda rridu naraw li dawn l-istudji tal-EMEA ikunu affidabbli. Jekk l-istudji ta' autorizzazzjoni kienu affidabbli, għalfej il-Kummissjoni talbet biex ikun hemm studju ieħor minn ġdid. Dankeschön, Anja Weisgerber. Grazzi, Signora Weisgerber. Grazzi. Għandi tlet domandi fil-qosor. Waħda fil-rigward il-limitazzjonijiet tal-likel. Eh, Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju, aħna favur tikketjar aħjar għal prodotti li metaw l-ikel għaliex hemm potenzjal li jkun hemm erq għal ċittadini. Għalhekk x'inhi l-pożizzjoni il-taqom. Il-Kumitat imko tkellem fuq din il-kwistjoni, nafu li problema bil-kelma imitating, imitazzjoni, iżda naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni. Jiena nħoss li hemm proposti tajbin ħafna biex ikun hemm definizzjoni ċara u tiket jar ċar. Fuq il-GMOs, il illum jiena sodisfatta ħafna li l-President tal-Kummissjoni, Sur Barroso, huwa favur li l-istati membri deċidu jekk irdux ikabru l-ċuħ raba li għandhom il-GMOs jew le. Għamiltu affarijiet konkreti, tkellimtu dwar dan, u għalhekk il-proposta tista' tinkludi possibilità li r-reġuni kollom jett ukoll l-istati membri ovvjament ħaj kollom l-jettaħari iżda l-tarif ta' pazjenti nishtiq ngħid li jiena naqbel mal-pazjenti rridu li nimxu favur il-pazjenti, rridu kunem hemm tarif huwa kellek ikun huwa importanti li jkun hemm sit fuq l-internet li jkun neutrali, li jkun oġġettiv, li jkun li jkun parzjali u fej il-pazjenti jistgħu jisibu tarif fuq il-mardiet. Diġi diskussa b'mod wiesa' mill-Kumitat Imko, iżda diġa qegħdin f'kuntatt mal-Kummissjoni. xidej għandkom, x'inhu ħsib tagħkom fuq dan? Grazzi, Signora Pavanovo. Grazzi President, grazzi Kummissarju. Għandet le domandi li jista' jkollhom eh, tweġibit li jiswew miljun euro. Dawn ħajxek għandna ħafna xkil fuq is-sistema tas-saħħa tagħna għalek għandek intenzjoni biex issejjaħ lill istati membri biex ikunu imħejjin sow pjanijiet tajbin biex jevitaw riski u biex jiprovdu kura tas saħħa bażika. Din ikollha impatt fuq il-ġestjoni tal-forza tas saħħa tal-forza tax xogħol tal-kura tas saħħa X'inhi l-aġenda tiegħek fuq il-saħħa elettronika? U t-tielet domanda il-pakkett ta'kom wassal ċertu problemi għalina u għalhekk għandkom idejat oħrajn jew proposti oħrajn marbuta mal-effettività klinika tal-prodotti tal-farmaceutika jew inkella biex ikun hemm evalwazzjoni teknoloġika fuq il-prodotti mediċinali? Grazzi. Grazzi. Signora Bellier. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Dalli. Grazzi. Grazzi Cher, grazzi Kummissarju Dalli. Aħna tkellem ħafna l-GMOs dal-ħodu. Iżda hija responsabilità tagħna konġunta li naraw illi ċittadini Ewropej ikollhom ħarsin oli armonizzat kontra problemi li jistgħu jinqalgħu minħabba il-GMOs. Jina għandi xewqa li hija nixbet l-attenzjoni tiegħek lejn il-problemi ta' trasparenza għal dak li għandu xaqsam evalwazzjoni xjentifiċi li qed jisir mill-FSA u xlif ukoll it-tikketjar ta' prodotti li jista' jkollu ġimma u ġofija. E, fuq ħaġa oħra, e, dalodu kien hemm vot li għadda rigward dispożizzjoni fuq it-tikketjar fuq il-laħam ġej minn annimali li inataw ikel li fihom GMOs. Jina aħna nittamaw illi l-din tiegħek pal kommissarju kunu tistaw issaħħu il-djufijiet dak li għandu xaqsam it-tikketjar tal-politika fejn tal-politika tal-ikel. Inti wkoll qed li d il-Kummissjoni tibbaża d deċizjoni tagħha fuq eh, l-evalwazzjonijiet sinċifiti ma l n nifissa tgħid li dawn tip ta' evalwazzjonijiet xjentifiċi ma jkoprux kollox fuq eh, żmien twil bħala riski ambjentali u tas-saħħa u ma njoraw għal għajnejhom għal eh, studji kontradittorji li saru minn eh, id-detajiet mm, esterni u impossibbli li wieħed eh, jikseb il-metodoloġija u l-protokoll wara t-test biex ċittadini jkunu jista' u huma stess il-validità ta' dawn it-testijiet fid-dawl ta' din nuqqas ta' trasparenza u nuqqas ta' approċċ multidisciplinarju xjentifiku naħseb li hemm riskju li l-ambjent għall-ambjent u għas-saħħa ta' ċittadini. Allura, sur kummissarju, xinu ma l-kundizzjonijiet illi inti l-Kummissjoni tiegħek se tuża f'dak li xaqsan x'aqsam prekawzjoni. Grazzi, filmik, jiet il-ċer. Mela, nipproponi li tagħmel l-istess pal ma għamel kollega tiegħi Potoċnik. Ju jekk ma tistax twieġeb xi affarijiet tgħidilhom ħaddihomlhom bil-miktub. Nkom tlieta erba' minuti u mbagħad tibqija kulħadd bil-miktub. Sewwa? fuq il-farmaceutiċi u l-evalwazzjonijiet hemmhekk jiena naqbel illi rridu nkunu effiċenti u mhux biss eh, nifukaw fuq is-saħħa, fuq is-sikurtà. Xixieħ hija wieħed mill-prioritajiet tiegħi dan il-ħames snin jiena nemmen illi din hija l-bażi li fuqa għanna naċċertaw il-sostenibilità tas sistemi tas saħħa tagħna. Aħna rridu nieħdu ħsieb eh, il-nies qed jixjieħu u naraw illi din it-tip ta' tixih eh, biss b'saħħtu eh, irid ukoll jiġi aċċertat. Aħna rridu nkunu wkoll b'saħħitna għal-raġuni biex biex naqodu ċiċi beqi, għalek jina naħseb li tikun hemm dan tixjih b'saħħtu b'mira U għalhekk jiena kontent li din il-Presidenza Spanjola tul il-reviżjoni tiegħu tal transkonfina li terġa' daħjat minn il-proposti eh, tal-lingwaġġ fejn aħna xtaqna bħala Komissjoni konna ruħu ta' koordinament biex naċċettaw illi s-saħħa Kun eh, ta' priorità għal dak li nixaqsam e-health f'ħafna statijiet eh, membri dwar l-informazzjoni il-pazjentina verament kontent bil-proposta li ħarġu mill-envi biex ikun hemm portal portal biex jikun su qarbil bejn kumpaniji ta' farmaceutiċi illi jridu jipprovdu l-informazzjoni u dawk illi kollhom ċertu marketjar ta' dan il-prodotti U din forsi tista' taqat livell ta' informazzjoni tajba l-konsumaturi fuq ġiementu l-aħħar kolentija jew nagħna laqdan u mbagħad nerġa' nwieġeb affarijiet bħall-President Albin Miktub. Ma nistax naqbdu nagħmlu dawn istqarrijiet ġenerali l-EFSA ma nistgħux inserħu fuqha. EFSA hija organizzazzjoni li aħna għandna fih dan l-istituzzjonijiet tagħna. Jekk hemm kwistjonijiet ma' EFSA irridu iva nevalwawhom u nanalizzawhom U jien l-ewwel wieħed eh, mort lefsa minux u jiena waħda mill-kussjonijiet li jiena għajjem tuwa li jiena nixtieq illi jkun hemm funzjoni ta' awdizzjar iktar permanenti dwar il-parir biex naraw li dan ikun indipendenti u dan u din l-informazzjoni kun ġejja mill komitati tkun kollha indipendenti. Għalhekk aħna rridu nsaħħuha u mhux nikkondanawha jekk id-deċiżjonijiet tagħhom ma jiġbunix. Grazzi kommissarju, ħafna tal-li konta unnek fostna, tal-li tajna l-ideja tijak, tal-li weġibt ħafna mill-mistoqsijiet tagħna l-bqija ħajn batu bil-miktub, jina ċert illi aħna ser nkunu nistgħu nkussok soktaw dan il dibattitu fuq ħafna kwistjoni ser iktar